Omek joġobkom. Niddikjara miftuħa s-sessjoni. E, e, sessjoni li waqfet fil-5 ta' Lulju. Il-minutes approvati tal-5 ta' Lulju ġewem qasmin. Hemm xi kummenti fuq il-minutes? Le. mela nistaw najdu illi il-minizz huma approvati. Kollegi, għalija pjaċir inkun nista nerġa' selmilkom f'din l-ewwel laqa plenarja wara il-btala tas-sajf. Nittama li kelkom ċans tistrieħu u li l-koprajtu saħħa xiridu naħdmu issa fix xur li ġejjin se jkunu momenti diffiċli ħafna drabi anki momenti drammatiċi. Entkom tafu li nar l-erba fil-ħodu se jkunaw il-President Barroso fil-awla u se jitkellem fuq l-Istat tal-Unjoni. un-bat se jkunem dibattitu u jkolkom okkazjoni tamnu l-mistoqsijiet u li tagħmel li tkunu hawnhekk eh, f'numri gbar biex tkunu tistaw tippreżentaw il-President Barroso l pozizjoniet tal-Parlamentu tal-bit Il-bidu mil-ġdijt ta' xol tagħna